It-tlieta sinjuri skont l-regola 47 flimkien mal-President tal-Konsilja naħan firma ħames atti li ħajkunu adottati skont il-proċedura leġislattiva ordinarja u titli da dawn l-atti ħajkunu publikat fil-minuti ta' din l-laqgħa wkoll.